Could you switch on your micro? Tista' tixgħal il-mikrofonu jgħid il-President. Grazzi ħafna. President. Grazzi ħafna President. Aħna kenna din it-tensjoni dawn eh, eh, problemi li jimdak dak il-reġun u dan wassal għal flusset immigratorji li huma sfida għall-Europa u għanna nurri n-preparaw biex ikunu nistaw nifacċaw da tip ta' flussi immigratorji dal-tawb ta' moviment demografiku għanna nurri namlu dan forma eh, solidarja ma' xurġin u verament għanna namlu sforz biex nifacċaw din l-sfida fl-imkien għaxin kella il-sistema kollha ħat tiġi taħt pressjoni għalhekk jiena kontent li wasanna dan il-ftejn fuq il-flussi migratori u nħu gost li nara li l-ruol ta' Frontex <clears throat> qed jiġi msaħ. Fl-Afrika ta' fuq Frontex ġa u il-valur tagħha biex tikkontrolla dat tip ta' fluss migratorju. Unisperaw li Frontex ikun jista eh, eh, javanza eh, bizet maħlaj. Surar Laki. Minuta. Thank you, Mr. President. I voted... Grazza, President. Jina votajt favur, da rapport għazan huwa pass importanti l-qoddim biex għall-Unjoni Ewropea. Dan is-sens huwa importanti li dan il-Parlament eh, Tul l-opinjoni tagħha kontra l-viżjoni isterika ta', ta invażjoni ta' migranti u dawk qed viċċu l-azil mill-nofsinhar. Aħna mhux jinvażuna dawn miljuni ta' nies li qegħdin jħarbu pajjiżhom. Ħafna um jibżaw li daw li fitxu l-azil eh, eh, ħajkun eh, peace fuq is-sistema soċjali tagħna. U dana Eh, mux eh, appoġġata mill-fatti numru li qed jitulbu għażil fil-punent naqas il-fuq minn 4% fdaw l-aħħar 10 snin skont l-informazzjoni li għadha l offruta mill-ġnus maħuda, grazzi. Eh, Surja Kolino. Presidente anch'io. President, jien ukoll appoġġajtu votajt dan id-dokument tal-kollega Provera x'inħoss li huwa pass il qoddim importanti u inċisiv fid-direzzjoni li aħna nixtiequ nieħdu fis-solidarjetà skont l-artiklu 80 b'referenza għal dik fiħdan l-Istati membri fl-Unjoni Ewropea. U ħarsa ċara u definittiva għal dawk li għandhom pożizzjoni ta' diffikultà bħal dik il-fażi li għaddejja bħalissa mir rigward l-Afrika ta' fuq rispetta drittijiet tal-bniedem u kooperazzjoni internazzjonali f'tejmiet bilaterali iżda fl-istess ħin ukoll organizzazzjoni reġjonali bħal Garbija u l-Unjoni Afrikana li tista' tkun ta' valur miżjud fi żamma ta' paċi stabli u dejjema. Nittamaw li l-passi l-qoddim jikomplu għaddejjin permezz ta' interventi fuq zoni omogeni li ikomplu anki fir rigward l-ekonomija biex bekk jitwetqu realtajiet li għandhom bżon tajnuna u eh, assistenza biex u konem tkabbir konsistenti. Grazie, President. Grazie, Afna. Onorevole Repo. Grazie, President. Jien nishtiq li dikjara li nħabba nuqqas ta' stabilta hemm sfida kbira nħabba dan il-fluss migratorji dan huwa sfida għall-Unjoni Ewropea, nitkellmu dwar individwi u kulħadd għandu storja tiegħu huma disperati għalhekk qed jiċċaqalqu. Huma qed jisperaw li jkollhom xi ħaġa ħjar. Aħna fl-Ewropa għandna nuru simpatija ma' dawn tip ta' nies biex ngħinuhom biex jintegrawhom. L-integrazzjoni tal-Ewropa kien proġett komuni li kellu suċċess, aħna ħloqna stabilta, paċi post għal eh, biex n-nis ikunu għon. Ma l-immigrazzjoni huwa diffiċli, huwa eżet għalja jekk n-nis ikunu ġaw darna kif rajna fil-Kassa Lampedusa. Eh, hemm kwestjonijiet ta' politika barranija li saru eh, kwestjonijiet ta' politika domestika, malaj. Allora kooperazzjoni u lajnuna l-żvilupp mhux biżejjed, għandna bżonn li konna pjan proattiv komprensiv għall-Ewropa li inkludi is-sigurtà, kooperazzjoni reġjonali, eh, politika ta' kummerċ, tibdi ta' klima, dritti tal-bniedem, eh, ħarsin ta' dritti tal-bniedem. U eh, jkonna jkonna pjan komprensiv ta' da' kollu. Grazzi, Donorevoli Gdansk, President. Grazie Presidente. Grazie President. Fid-dibattitu Ewropew fuq il-flussi migratorji ħafna drabi nisimgħu x'inhi l-problema li jista' jkollu kważi 60 miljun eh, ċittadin pal italja biex tilqa ftit eluf ta' ċittadini eh, migranti. U minn dan nistgħu nistgħu żewġ punti. L-ewwel ħafna minn dawn iridu jilħqu pajjiżi oħrajn tal-Unjoni Ewropea u tieni ned f'dawn l-aħħar snin kien hemm waslit fl-Unjoni Ewropea aktar minn er-, inqas minn 40,000 persuna mill-ftehimiet bilaterali ma' Tunezija u l-Libja. Skużawni, 4.000, Fissa ġanna ċifra ta' 22.000 u dan qed joħloq pressjoni kbira minħabba l-flus mill-Afrika ta' fuq u mill-flus tal-rabtiet ekonomiċi anke minnaħa tal-Greċja dom mhux qed jieqaf. Anke fir rigward ir-ritorn, rridu naraw solidarjetà jekk din teżisti. U bekk irridu nistabilixxu fuq livell komunitarju kif ħan nistabilixxu dawn il-flussi fuq medda twila ta' żmien li ma' strumenti ħan nużaw bħala Ewropa u li ma' miżuri ħan adottaw mill-pajjiżi tal-oriġni. Dan huwa test dan huwa test li huwa l-ewwel pass fid-direzzjoni tajba li ħajbu tajt favur. Mr. Sinclair, point of order. Onorevole Sinclair, point of order. Grazie ħafna, President. Pont, ordni, aħna qegħdin kamra li eh, għad-dibattitu. Kulħadd irid juri rispet li xuxin. Meta jkonna zeċ prezidenti tal-gruppi li qed ikollhom konverzazzjoni privata għat li uħrajn, għet jgħamlu dikjarazzjonijiet xmissarċ għet jgħat lill-kollegi taħt. Thank you. Grazzi. Sur Doll. Sur Schulz. Mr. Doll. Mr. Schultz. President, li jek turu for eżempju l-Kamra. l exemplar għal l'hémicycle, merci. Now, Mr. Ujas. L-onorevoli Ujas, Mr. sur euh, Mikrofon tijak. Grazzi, President. Jena nishtiq najt li votajna favuru dan jamel punt ċar xinu ma l-flussi migratorji u jisħaq fuq il-xol ta' Frontex. Naħseb li dan irid jitqis mod pozittiv u għalek anki f'dan rigward il-votazzjoni kienet tajba, zda naħseb li f'din il-pożizzjoni rridu nikkumpanjaw ukoll aktar ċarezza min-naħa tal-Istati membri għaliex din hija sfida li għandha x'taqsam mal-istituzzjoni Ewropej iżda anke mal-politika tal-Istati membri. Nixtieq ngħid li din hija ċarezza li ma ġietx implementata u pratikata sissa minn l-Istati membri kollha, nistgħu nibdew bil-politika tal-Gvern Taljan li tratta din il-kwistjoni u nistgħu nikkritikawha fir-rigward l-Lampedusa. Lufta migranti fiftit kliem ġew abbandonati għal triqithom fejn ma tantx kien hemm solidarjetà legali jew umana u kien hemm bżonn ta' attenzjoni immedjata. U iktar minn dik li kien hemm. Għajr dak il-fatt li mbagħad kellna naffrontaw din il-problema bħalma semmejna f'din il-Kamra l-problema legali. Thank you. Na Ms. Muscardini. Signora Muscardini. Grazie President huwa minnu u jekk minnu jekk huwa minnu li ħafna flus immigratorji ġejjin minnu stabilta irridu qogħdu attenti li qed nużaw din il-terminu kif ġiġi, l-instabilta xi tfisser il-gwerra, ġenoċidju, violenza bla razan, nuqqas ta' stabilta, miżerja li ġew kundannati għalihom dawn il-popli, anke minħabba il-skiet li uriet l-Unjoni Ewropea, mbagħad hemm ix-xewqa libertà. Rizoluzzjoni li votajna dwara qed titlob li jkun hemm politika esterna tal-Unjoni Ewropea u strumenti xirqa sabiex bekk nkun nistgħu nintervjenu fuq aspetti differenti li jiddeterminaw din l-nuqqas ta' stabilità u għalhekk nixtieq nitlob x'kredibilità jista' jkollha din il-politika barranija rigward il-ġrajiet tal-Libja fl-Afrika ta' fuq li uraw li ma teżistix fil-fatt il-politika barrinanija tal-Unjoni Ewropea, l-gvernijiet u l-istati kulħadd mar għarrajħ u offrow spettaklu tal-wax l dinja u l-popli li suppost nejnu. L-Unjoni ma kienx kapaċi li toffri politika ta' eh, il-uħ tal rifugġati u kienet limitata wisq għal ħtiġijiet u fir-rigward il-Lampedusa u l-Italja ma tajnijomx tweġiba u għalek votajna favur iva ta' din il-miżura u nittistidnu l-Unjoni twassal għal politika barranija dinja ta' Thank you. Mr. Van Hecker. Sir Van Hecker. Grazie ħafna, President. Jiena astenejta L-għonet għax inħoss il nuqqas ta' ċarezza, hemm ħafna proposti li tpoġġew d-dimna li għandhom anka e, tifsira huma rimarkabbli imma sfortunatament huwa rapport dwar il- e, political correctness. Memx paragrafu wieħed illi jitkellem dwar il-massa ta' immigrazzjoni illi qed isseħħ lejn l-Unjoni Ewropea fil-pajjiżi tal- tal eh, irrit jisir isir xi ħaġa fl-Olanda għandna densità ta' popolazzjoni għolja u fl-Unjoni Ewropea ħafna ċittadini ma jridux immigranti, speċjalment dawk li għandhom twemmin u kulturi li jmorru kompletament oppost għal tagħna u l parlament irid jisma' li ċittadini Ewropej. il sinjura Korza Bilt. Grazzi, naħseb naqbel illi fil-żmien qasir iridu nindirizzaw din il-kriżi umanitarja per eh, mezz ta' strumenti li anka jagħtu e, eh, eh, dinjeta u rrid ikolna anka viżjoni fit-tul għal dawn il-flussi migratorji biex anka noħolqu x-xogħol fil-pajjiżi ta' oriġni ta' dawn l-immigranti wasal iż-żmien li intejbu il-ftuħ tal-swieq tagħna u niftħu id-dialogu mal-pajjiżi bħal Eġittu u Tunezija. Għanna l-eżempju wkoll ma' Turkija eh, anka fil temit doganali anka biex isiru riformi demokratiċi. Irridu nitkellmu dwar dawn il-ftejmiet tal-kummerċ ħieles ftejmiet permiet doganali l daw il-pajjiżi qed jimxlej id-demokrazija. E, jina insejjaħ li l-Kunsill biex jaddotta il-konvenzjoni dwar il-regoli ta' oriġni e, pan-Ewropew. Mr. Hannon. Sir Hannon. President, il- rapport mhuwiex korret. Il-fatt li l-immigrazzjoni hija riżultat tal-faqar u tal-problemi din mhijiex verità. L-immigrazzjoni ħafna drabi hija il-riżultat ta' aspirazzjonijiet aktar kbar u anka e, ta' aktar ġid. Fil-fatt kif rajna e, fil-Tunezija kien hemm ħafna aktar immigrazzjoni wara dan il-proċess tad-demokrazija. E, l-immigranti imorru jfittxu l-opportunità u aħna fl-Unjoni Ewropea ħloqna din l-opportunità fejn għanna dan il-qatt strutturali u qegħdin inġibu il-ħaddiema minn pajjiżi oħra nissa nieħu l-pajjiżi bħala eżempju, qed inġibu ħaddiema minn pajjiżi oħra biex jieħdu x-xogħol li eh, mhux qegħdin jieħdu il-ċittadini tar-Renju Unita. Issa eh, hemm ħafna ċittadini li x-xogħol m'għadux fl-orizzonti tagħhom. Il-risposta uh, Eh, Mijiex eh, f'din il-riforma li qed insemmu ma filli nagħtu l-indipendenza u aspirazzjoni ċittadini tagħna sur kamal. Grazzi, President. Wieħed mill-fatturi li aħna ħafna ġabi ninsow meta niddiskutu l-immigrazzjoni huwa li ħafna ġabu diffiċli għal dawk li tilqu minn pajjiż għal ieħor u dawn eh, jivjaġaw eh, minħabba daw iċ-ċirkostanzi diffiċli. Qasbu biss, wieħed ikollu ħalli il villaġġ tiegħu, il-familja, l-irbit soċjali, l-ħbieb. Forsi laqas biss kun tafek u se terġa' tarahom xi darba oħra f'ħajtek. U x'inhi raġuni li jitilqu Il-raġuni hija li għax iridu jfittxu l-opportunitajiet fil-punent ħafna drabi għax qegħdin jaħarbu sitwazzjonijiet u gvernijiet illi ma domx kapaċi jirpu l-fiduċja tagħhom. Aħna nistgħu ngħinu għajn eh, ħarsu lejn il-politika, il-politika ta' sajt per eżempju, fejn edin inkoraġiċu dawn il-bastimenti gbar illi jisfruttaw il-sajt u mbagħad is sajjida lokali jispiċċaw disperati, allura jkunu ridu jemigraw. E, anka il-, il politika tal-gvernijiet eh, illi ma qed taħdem fil-pajjiżi ta' oriġni dawn l-affarijiet iridu nirranġaw rridu naraw li l-politika tagħna tgħin biex dawn ninkoraġġuhom illi jibqgħu jgħixu fil-pajjiż tagħhom. ir rapport li jmiss issa għandna issu l-Honorable Ruder. Grazzi ħafna għal-liberali, ovvjament li huwa kruċjali hawnhekk huwa illi ma nħarsux biss in-nisa fil-bedja imma anka e, mirġiel li qegħdin jissettiljaw f'dawn iż-żoni rurali għandna bżonn bedja aktar tajba u ikel ta' kwalità kontinent kollu biex namlu dan irridu ngħinu s-settur li joħloq il-xogħol u nassikuraw illi il-familji e, e, nejnuhom biex eh, nikontribwixxu billi ma nagħmlux aktar kwoti u jkollna kondizzjonijiet tajbin għalhekk għandna dan ir-rapport u dan huwa er, eh, sinjal ċar ukoll li nisa għandhom rwol importanti fil-agrikoltura u fiż-żoni rurali. Is-sur Brillo. Grazie President, fil-settur tal-bidja u rurali nisa dejjem kellhom rwol importanti Fil-fatt huma 42% tal-forza tax-xogħol fuq total ta' madwar 27 miljun ħaddiem. Madanakollu, hemm perċentwal għoli tan-nisa iżda xorta waħda n-nisa mhux rappreżentati sew fil-organizzazzjonijiet f'dan is-settur huma diskriminati fil-proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet. Hemm bżonn li ntejbu l-kundizzjonijiet ta' xogħol tan-nisa pal pereżempju eh, kopertura soċjali adattata. Għalhekk l-istituzzjonijiet iridu jamlu tajjeb għal dan din id-diżugwaljanza jkun hemm monitoraġġ tas-settur permezz ta' osservatorju għal rwol tan nisa fl-agrikoltura palma diġa hemm fir-reġjun tal-Kalabria u reġuni oħrajn Taljani. Jien appoġġaj dan ir-rapport u dan ir-rapport qis il-problema wkoll tal-eżodu mill-kampanja. Biex bekk ikun nistgħu nagħmlu tajjeb għal forza tax-xogħol hemm bżonn ta' strateġija u impenn għall-infrastruttura, riċerka, tkattir tal-impigi, għall-infrastruttura u ħtiġijiet tal-ħajja moderna biex bekk nkun nistgħu implementawhom fiż-żoni rurali. Grazzi. Thank you. Mr. Ja. Danke, President. Die Lebens- und Arbeit... Grazie ħafna, President. il kondizjoni tal ħajxin u tax-xogħol fiż-żoni rurali imbidlu dan minħabba l-bidla demografika u soċjali ma irridu l-nisa jibqaw f'dawn iż-żoni rurali iri u nħalluhom involuti fl-agrikoltura irridu naraw x'nu ma tiġijiet tagħhom aktar milli għandna issa u rridu nikkunsidraw il il-fatt li kena bidla fil-realtà tal-nisa f'dawn iż-żoni rurali, nisa pala individwi u anka gruppi politiċi kienu parti minn din il-bidla u kienu il-kaġun ta' din il-perspettiva ġdida, dan il-rapport jirrifletti dan u jisħaq fuq il-punti ewlenin għalek inħoss li din ir-reżoluzzjoni hija waħda importanti għax hekk irridu li dawn iż-żoni jiżviluppaw mhux qed nitkellmu biż dwar il-bini ta' strutturi tal-infrastruttura, jew xi żona ta' turizmu rridu nassikuraw illi il-familji imorru biex jgħixu hemmhekk u l-nisa u parti minn dan kollu. Jiena appoġġajt dan ir-rapport tal-Onorevoli Higler u raġuni kienet li għax dan jindika illi biex naraw li hemm il-mezzi finanzjari adattati għalhekk din hija xi ħaġa importanti għall-agrikoltura l-awsterità ma tistax tiġi implementata skaptu tal-politika tal-agrikoltura. Jekk il-żoni rurali u n-nies li jaħdmu hemmhekk ma jkollhomx assistenza neċessarja, nkun diffiċli għalihom, anke jkun diffiċli ninkoraġġixxu n-nisa biex jibqgħu jgħixu hemmhekk u tkun diffiċli biex wet iwettaq u jilħaq l-anijiet bħal dawk tal-ħarsin tal-ambjent u sigurtà tal-likel u għalhekk fl-okkażjoni ta' dan ir-rapport nixtieq nappella li l-miżuri tal-awsterità ma jiġux implementati għal skaptu ta' din il-politika tal-agrikoltura. Grazzi President, jina votajt favur dan il-rapport għax jikontribwixi għal ġlieda kontra il-problemi illi n-nisa fil-żoni rurali jiffaċċaw minajr eh, dan aħna ma ninkoraġixxux in nisib għaw jaħdmu barra mill-bliet għandna bżonn dan l-arfin soċjali ma rid ikun hemm il-ħlas is-CIP għandu jinkludi din l-orientazzjoni marbuta ma' stessi anka għal nisa intraprendituri għandu jħalas il-servizzi u anka il-digital eh, li kunem l-internet anka f'dawn il-żoni tal-kampanja. Il-xol ta' nisandu jiġi rikonoxxut eh, f'dan il-qasam produttiv u anka eh, fil-rol tagħhom għal kura tal-tfal. Signor Muscardini, jekk jogħġbok. Meta naraw il-42% ta' nisa li jaħdmu f'dan il-qasam tal-agrikoltura meta qablu mal-29% tal-industrija agrikola u naraw li hija mexxija mill-nisa naraw li kważi kważi nisa edin, mux edin emmek, dan mux sew laqqas huwa normali, u għalhekk aħna bħala Unjoni Ewropea rridu nagħtu aktar spazju għan-nisa fis-settur rurali u insibu kol soluzzjonijiet xirqas għall attivitajiet ekonomiċi li huma jagħmlu ikun hemm ugwaljanza ta' sessi, protezzjoni soċjali għan-nisa, għarfien tar rwol speċifiku li għamlu u x-xogħol tagħhom fl-agrikoltura tejn it-taħriġ ta' kuljum. Dan huwa wieħed mill-punti li aħna ma nistawx iktar noqogħdu niċċaqalqu naqsmu l-ħsieb ta' rapporter fuq appoġġ aktar ta' rappreżentazzjoni ta' nisa f'dan il-qasem fil-entitajiet politiċi, ekonomiċi u soċjali fil-qasam tal-agrikoltura u anki appoġġ ta' inizjattiva ta' protezzjoni soċjali għal l-oqsma tal-agrikoltura kif ukoll il-dawk li jaħdmu fl-istaġuni differenti. Aħna rridu nappoġġaw natu għarfin lil dawn nisa għaliex inkella din ir-riforma ser tkun inutli u aħna ma nistgħux nimmaġinaw futur eh, tajjeb fil-qasam tal-agrikoltura. Thank you, Mr. Hannan. I don't know whether you recall the pop... Mr. Hanna, ma nafx jek tiftakrux il- is serji ta' TV Life on Mars u kien hemm il-klatur prinċipali kien pulizija u der li dak kien mar lura fis snin sabajn. Jina xtaqt nħossni bħalu kif rajt fil-lista tal-votazzjonijiet illum l-Unjoni Ewropea ħarġa politika fin-nisa dwar l-agrikoltura, fl-industrija tal-agrikoltura, l-Unilever, mbagħad hemm il-kwistjoni tat-Repubblika Ċeka u kwistjoni tanki fil-Polonja. Pero dak kien periodu verament ta' bbatija Eh, żmien ta' imblok, nuqqas ta' impieku, falliment fil-banek, però da ma seħx minħabba forzi tettoniċi li huma m'għandhomx kontrol fuq m'għandniex kontrol fuqhom, però di kienet minħabba politika ħażina l-idea li l-gvernijiet setaw jikkontrollaw l-ekonomija u jagħmlu l-affarijiet isaħħu permezz tar allokazzjoni miġiet ta' riżorsi sa 27 ta' stat membru mexxew il-qudiem, però l-Unjoni Ewropea le, għadha ma mxietx, għadha qed tieħu l-flus mill-persuni li ħassu taxxa mbagħad tagħtihom lil min jaqblilha. Inkella għalfejn edha hawn l-Unjoni Ewropea. Diffiċli wieħed li jara biċċa xogħol li titissir ma meta wieħed li mhux qed iqisu bżejjed. Grazzi tassew. Grazzi tassew, Sur President.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 v poľnohospodárstve a na vidieku by ocenenie neformálnej práce žien viedlo k vyššej kvalite. Palissa problema fil-interpretazzjoni. Palissa dan ix-xogħol jista' jiġi apprezzat, però il-rapporter tala mingħajr ma Minħabba l fatt li kellna problema b'interpretazzjoni, sa nagħtu l-kelma lis-Sur Ruder jekk jogħġbok. Og på den baggrund så er det også naturligt, at hvert enkelt medlemsland skal sørge for at betale, hvis de ønsker at afvikle. Kun stat men bruger membru għandu jittaġġiedi fuq l-enerġija tiegħu fuq taħlita tal-enerġija li għandu. Però dak l-iktar li importanti i li aħna nkunu nistaw noħorġu mill-enerġija nukleari b'mod adegwat jekk aħna niddeċiedu hekk, però dak li qed jiġri f'ċertu stati membri bħal Litwanja l-impjanti nukleari mhumiex siguri ma jilħqux il- regolamenti ta' sigurtà lura għandhom jiġu eliminati jew jingħalqu. Dawn l-impjanti mhux qed jiġu implementati b'mod adegwat u jiena naħseb li huwa importanti ħafna li nikkonċentraw bejn issa u l-2013 fuq l-allokazzjoni ta' fondi bizzed biex nalqu dawn l-impjanti li mhumiex qed jilqu l-istess livelli. Il-Kummissjoni għalhekk għandha tagħmel analiżi tal-mistoqsija ta' effiċenza finanzjarja ta' dawn il-miżuri ġew proposti għaliex wara kollox dawn il-pajjiżi għandhom bżonn ikunu jafu jużaw il-mezzi li qegħdin jiġu użati u jiġu użati b'mod tajb. Isur Kozlek. Grazzi tassu, Sur President. Il-rapport fuq il-finanzjament ta' l-eliminazzjoni ta' impjanti nukleari juri, il-situazzjoni mod tajba ħafna jana jina identifikajt waħda mill konklużjoni prinċipali tar-rapport li hu li qed u l-eluq ta' dawn l-impjanti u dawn ser jeħtieġu wkoll il-parteċipazzjoni tal-fondi Ewropej anki wara l-2013 mhux ser ikun possibbli għal pajjiżi konċernati biex jiffinanzjaw waħedhom. Per eżempju, Slovakkja taħt il-pressjoni politika tal-Unjoni Ewropea qed żewġ blokki tal-impjant nuklear ta' Bohovica fl-2008 skont l-Aġenzija ta' Ewropea Nuklear qalet li il-konsegwenzi nukleari ta' tali passi huma importanti ħafna jfissru kol spejjeż għoljin għal lelu ta' dawn it-tip ta' mezzi nukleari, ta' impjanti nukleari għal l-Unjoni Ewropea titieħu konsiderazzjoni dawn l ispejjeż ukoll anki fil-perspettivi finanzjarja għal 2013 2020 Grazzi. Is-Sur Kalenowski għal minuta. Grazzi tas Sur President meta nqisu avvenimenti partikolari bħal dawk li ġraw fil-Ġapan, il-politika tal-enerġija kif ukoll il-sigurtà tal-enerġija hija suġġett li qed jiġi diskuss bis-saħħa madwar id-dinja kollha. Id-diżastru ta' Fukushima wera kemm xogħol irid isir meta wieħed jiġi biex jiżviluppa ampjant nukleari jew netwerk ta' enerġija sigura din tikkonsidra mhux biss l-Asja ma l-kontinenti kollha. Jekk ċertu impjenti nukleari rridu jingħalqu għal raġunijiet ta' sigurtà, f'dak il-każ aħna rridu nagħmlu dan b'mod effettiv u b'mod effiċjenti rridu nassikuraw li l-isforzi kollha jittieħdu sabiex bekk noħolqu sorsi ta' enerġija siguri u sigurtà tagħna għandha dejjem tkun il-prijorità tagħna. Is-Surja Kolino. Iva, nirringrazzjak sur President, mandiġ dubju li dossier bħal dan li ġi prezentat mill-Onorevoli Marinescu ma jistax jiġi appoġġat kuntest li illum il-ġurnata u kollu għandu karatteristiċi ta' il-kwistjoni ta' Fukushima, l-approċ ta' rapporter għal dan il-dokument huwa bilanċat u ħa dan is-suġġett b'attenzjoni kbira u jiena nappoġġjah bla dubju l-impenn min-naħa tal-Litwanja, l islovakija l-Bulgarija jrid ikun impenn sostenut Pero fl-istess waqt irid ikun hemm attivitajiet oħra bħal dawk imsejħa stress tests jew inkella oħrajn li jħarsu lejn il-sigurta tal-impjant nukleari m'hemmx ma jistax jisiru żbalji f'dan il-qasam minħabba raġunijiet li aħna l-koll nafu x'inhuma. Il-programmi ta' finanzjament huma jusa għal ħafna żmien u ma hemmhekk u aħna inħarsu bħedġa lejn ir-riżultati li ser ikunu pass il qudiem eh, u li mistennija minnaħa tagħna l-koll. Grazzi. Thank you, Mr. Bartolozzi. You have the floor. Il-kellim li jmiss. <clears throat> Grazzi, Sur President Onorevol kollegi, is-suġġett dwar ir-riżorsi finanzjarji għal dawn il-dikommissjonament ta' impjanti nukleari huwa problema li diġà d quddiem il leġizlazzjoni tal-Unjoni Ewropea taħt is-sigurezza nukleari u llum huwa ta' attualità kbira fid-dawl ta' dak li qed jiġri f'avvenimenti neċessarji u l-deċiżjonijiet ta' wara minn f'dan is-suġġett dak li għallu onorevoli Marinescu bħala rapport u li aħna nappoġġjaw jizgulu ħajkun diffiċli għal ċerti pajjiżi li bħalissa ħadu ċerti responsabiltajiet f'dak li għandu xjasam ma' impjanti nukleari u issa rċivew minħabba l-attività eh, għajnuna speċjal mill-Unjoni Ewropea nistgħu ngħaddu għal każijiet speċjali rridu nassiguraw li jkun hemm verifikazzjoni serja biex nassiguraw ruħna li ma jkunx hemm problemi dwar in-nukleari fuq it-territorju Ewropew. E, anka jkun hemm numru ta' reatturi li għandhom jiġu dekommissjonati fis-snin li ġejjin allura assolutament importanti li jkollna garanzija anka speċjalment f'dawn il-każijiet f'dak li għandu xaqsamma e, finanzi li huma neċessarji biex wieħed jiffaċċja dawn il-problemi. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, il-kellim li jmiss. Grazzi President, jiena appoġġajt dan ir-rapport dwar il-nukleari ma jinkonvent li mhux biss nemmen li id-dekimissjonar ta' dawn l-impjanti nukleari jkun ta' vantaġġ għall kollettività kollha kemm imma anke per illa lix nipretendu ma jkunx hemm realizzazzjonijiet oħra Illum nistaw naraw fl-Unjoni Ewropea l-maniġjar ta' l-impjanti nukleari f'dak li għandu xaqsam ma' raġunijiet ċivili hija tmexxija li issa timxi fuq protokolli li diġa eh, huma eh, li għadda żmienhom. Din għandha x'taqsam ħafna ma' sigurezza teoretika u kollox huwa għaddejta fuq ir-rubini sakemm ma niltaqgħux ma' xi problema. Ir-realtà hi li għandna nqogħdu attenti u naħsbu minn qabel għal xi sta jiġri anka t teoristiċi wieħed ma jistax jaħseb fuqhom u jipprogrammhom u daw jista' jkollhom dejjem iktar e, e, jista' warajhom ikun hemm e, atti terroristiċi u problemi kbar. Grazzi President. Is-sur Mazzaros għal minuta waħda.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 istanzi limitati fej kienem dawn l-inċidenza ta' dekommissjonat tal-impjanti nukleari fl-Unjoni Ewropea jistaw jiġru ċerti avvenimenti u incidenti, allura irridu nizvilupp, għanna bżon nizviluppaw mezzi sorsi alternativi ta' enerġija u għandu jkun hemm il-finanzjament tal-jom biex bekk aħna kunu nistgħu eh, inwet u b'mod sigur id-dekommissjonar ta' dawn l-impjanti nukleari. Din l-esperjenza ta' dekommissjonar tista' tintuża fl-Unjoni Ewropea fil-każ ta' impjanti oħra ta' sorsi ta' enerġija illi għaddilhom iż-żmien tal-użu ta U daw għandhom isiru kemm jista' jkun malaw din l-esperjenza tista' tintuża fil-futur. Grazzi il-kellim li jmiss. Kieti Grazzi President, jena votajt favur il-rapport tal-Onorevoli Marinescu eh, eżattament minħabba li fil-parti tal-Europa għanna ħafna impjanti nukleari il huma perikolużi ħafna u ilhom hekk għal dawn l-aħħar snin. Intefqu miljuni ta' euro fuqhom biex nimmodernizzawhom imma verament dawn huma fondi għal lobby nukleari. Et niftakru kull ma jmur f'dak li tagħmel il-Kummissjoni ma xejn ma jsir dwar dwar l-eżaminazzjoni u l-verifiki ta' daw l-impjanti nukleari li huma ta' seta' kbira. Dawn aħna din isna din istussidjaw u nejnu settur perikolus tal-enerġija u għanna bżonn illi inneħħu u sinaw impjanti nukleari li, li huma ta' teddida u nadottaw approċ ġdid u jkollna mira biex niproduċu eh, sors ta' enerġija, e, enerġija minn sorsi ġodda. Il-bini ta' impjanti, ġodda, impjanti ta' enerġija ġodda għandu jkun sussidjarju għal sorsi ta' enerġija riċikabli. Grazzi. Il-kellim li jmiss Grazzi, President. Jiena kontenta bil-rapport bil u nixtieq nenfasizza un semmi li Litwanja flimkien ma' Slovakkja u l-Bulgarija implementat l obbligi tagħha illi hemm fit-trattat ta' adeżjoni u id-dekomissjonat reatturi nukleari tagħha u saret implementazzjoni dwar il-programm nukleari tagħha imma kien hemm jiffaċċat ħafna diffikultajiet imma xorta qed nippreten qed nistennew illi illi ngħinu il dawk l-entitajiet li għadu m'għamlux ix-xogħol kollu tagħhom f'dan ir-rigward. Ridu negozjaw ukoll l-aħjar kundizzjonijiet favorevoli dwar il-bini ta' impjanti nukleari ġodda jiena naqbel li għandna nagħmlu użu mir-riżorsi b'mod l-aktar trasparenti imma nixtieq ngħid u niġbel l-attenzjoni ta' kollegi tiegħi kollha il-pjanijiet għal bini ta' e, e, l-impjantu nukleari ġodda mal e, frontiri tal-Belarusija. Grazzi il-kellim li jmiss. Jens. Il-rapport li jmiss issa. Grazzi, qed jgħid il-kellim ma kontx naf illi mill-ewwel ħanduru għal das suġġett imma ħan nitkellem fil-qosor dejjem qed jgħid il-kellim. Il-liberali fid-Danimarka jaħsbu li nkunu kontra il-fond ta' globalizzazzjoni u għaffat. U issa rridu naraw jekk il-pajis u xajimxi skont l-anijiet tal-fond ta' globalizzazzjoni u għalek aħna bilna ma dan il-rapport. Grazzi l-kellim li jmiss. Grazzi, Sur President jina votajt kontra il-żewġ rapporti ta' Matera. Mux għax jina għandi xaħġa kontra daw il-pajizi involuti f'daw il-rapporti imma jien niftakar fil-konstituenza tiegħi fil-West Midlands u l-kontribuzzjoni tagħhom ta' 48 miljun lira kuljum illi titfa il-Renju Unit jitfa eh, fil-bwiet tal-Unjoni Ewropea aħna għanna l-iktar rata ta' nuqqas ta' impjiegi u l-industrija tagħna tkisret parzjalment ta' l-fondi ta' l-Unjoni Ewropea illi ħadet l-impjiegi mill-list Midlands u ħaditom f'pajjiżi oħra fl-Ewropa. U aħna jkollna nħallsu għal atkabi tal-Unjoni Ewropea għax aħna biss ma kenniex frontieri u dan jiswa ħafna iktar fuq is-servizzi pubbliċi. Per eżempju, e, spiża kbir oħra li għandna fil-kostituenza tiegħi u għalli aħna nikkontribwixxu lejn il-benefiċċji ta' tfal għal nies fil-Ewropa tal-Vant, imma nies li mbagħad jitlu fil-Renju Unit jaħdmu hemm u jitolbu li jkun hemm għall tfal. U aħna il-miljoni ta' flus li kuljum qegħdin nitfaw fil-bwiet tal-Unjoni Ewropea biex morru għant ċittadini f'pajjiżi oħra qegħdin joqsu mill-konsegwenza tagħna. Grazzi Sur Kelly, nkellim li jmiss. Grazzi jiena kontent ħafna il-nappoġġja din il-mozzjoni u nixtieq nuri l-appoġġ tiegħi anka għal ħaddiema fir-Repubblika Ċeka u fil-Polonja. U jiddispjaċini nisma' u nħoss li il-ħaddim emmek se jkunu f'burda ta' ħażina fl-aħħar tal-ġurnata għax jista' jkunu suġġetti għal dak li ġara f'Waterford Crystal minn fejn niġi jiena. Bħala riżultat mhux qed ikun hemm il-fondi qed jirritornaw għall-Unjoni Ewropea u nemmen il fejn ikun hemm fondi li ma jintużawx l-Istat Membru jkun jista' jagħmel proposti lill-Kummissjoni dwar kif għandhom jintużaw dawn il-fondi li jitħallew mhux użati Jekk dan isir, dan ikun qed jgħin il-ħaddiema li bħalissa m'għandhomx impjek u li jkun l-Unjoni Ewropea tista' ikollha allura stampa aħjar fil-ċittadini Ewropej. Grazzi. Nadu għal-rapport li jmiss issa Issu sur Rodek joġbok. dan ir-rapport dwar il-vjolenza fuq in-nisa, din hija problema li hija preżenti madwar id-dinja kollha. U jiena bħala persuna u politikan fl-Ewropa eh, nara li hemm bżonn li nieħdu pożizzjoni fuq din is-sitwazzjoni. Nispera li l-Kummissarju fil-Parlament Ewropew ma jfassalx lista twila wisq f'dan ir-rigward. Jiena li nixtieq li jkun hawn iktar effukar fuq l-inizjattivi li jittieħdu min-naħa tal-Unjoni Ewropea u x'għandna nagħmlu għalhekk. Jiena mhux qed nara dan u kieku dan kellu jsir u nfasslu l-prijoritajiet tagħna jkunu aktar effiċjenti fil-lajnuna tagħna tul nisa nkunu aktar kredibbli wkoll bħala Parlament Ewropew. Grazzi ħafna. il-violenza kontra n-nisa miex kwistjoni privata per kriminalità. U rridu niksru s-silenzju li hawn f'din il kussjoni Il-reliġjon u l-kultura hija importanti ħafna, però qatt m'għandha tkun raġuni għal mutilazzjoni u violenza domestika u żwieġ eh, sforzat. Hemm bżonn inwaqfu qafas ta' politika ġdid sabiex aħna nejnu din il-ġlieda kontra l-violenza fuq in-nisa. Għanna u koll ninkoraġiċu l-Komissjoni sabiex tiġi bi strategija li tati proposti konkreti jina votajt favur dan il-rapport għalli xina nemmen li rridu naqdu fl-imkien sabiex nġillu kontra kull tip ta' violenza kontra n-nisa jina naqbel ma l-prinċipju ta' ħafna mill-proposti, pero l-miżuri kriminali u ġudizzjari jridu jittieħdu fuq livell nazzjonali. Dan huwa dak li aħna qegħdin nagħmlu fl-Iżvezja Eh, fil-partita aħna l-violenza kontra nisja nies hija kwistjoni ċentrali u aħna nqajmu l-kuxjenza ta' nies fuq dan il-punt u kif ukoll ngħinu lin-nisa sabiex jiġildu r-rispett tagħhom u dinjeta tagħhom. Eh, jiena bdejt kampanja eh, sħiħa fuq dan il-punt u kulħadd huwa mistieden jiena jiena qatt Issa dil kelma lis-Sinjur Costa. Grazie, Sur President. Jina naħseb li meta nivotaw favur dan il-rapport il ta' Sir Svensson kif tintqal kol minn kollegi oħra aħna ħadna l-impen sabiex bekk jiġi rispettat l-impen li ħadet il-Kummissjoni Ewropea biex sal-2011 tad-dotta komunikazzjoni sabiex tniet strateġija fil-pjantazzjoni Ewropea kontra l-violenza fuq in-nisa li jkollha approċċ komplessiv, ġifieri li tħaddan il-karatteristiċi kollha l-violenza sessuali, violenza domestika. U nispera li daw il-forum kollha ta' violenza qed naħseb ukoll dwar l-induzzjoni tal-violenza li ħafna drabi ssir minn ċertu pubbliċità tal-medja u naħseb ukoll dwar ir rikatu u ksur ta' drittijiet tal-nisa fuq il-post tax-xogħol fejn huma suppost ridu jsiru, speċjalment meta jkunu jridu jsiru ommijiet u fl-istess jibqa' fisuq ta' tax-xogħol. Ħafna drabi il-protezzjoni Ewropea hija importanti ħafna, parlament ħadem ħafna f'din id-direttiva ġdida li daħlet fis seħ mit-trattat tal-Lisbona tinsab fiħdan il-programm ta' Stokholma wkoll. Mrs. Ronzulli, you have the floor. Signora Ronzulli. Sì, grazie. Grazie, President sakemm kull forma ta' violenza kontra n-nisa ma tispiċċax kompletament qatt ma jista' ngħidu li għandna demok eh, demokrazija u modernizmu fis-soċjetà tagħna. Allura dal-Parlament għandu jkun eh, għandu jkollu għall-attenzjoni tiegħu dan il-punt. L-informazzjoni titkellem ċara wieħed waħed minn ħamsa tan-nisa eh, hija tkun vittma ta' violenza minn speċjalment dak minn 15 sa 24 sena l-ewwel eh, dan il-vjolenza hija l-ewwel huwa l-ewwel mezz ta' til wara l-kankru u martiħor. Dan huwa qed ikun wis ikun mezz ta', ta periklu kbir għan nisa u l-lum il-nisa għandhom bżon ikunu iktar b'saħħiten. Dan huwa virus letali u hemm bżonn illi insibu tarf tiegħu. Grazzi. Grazzi naddil kelma lis sinjura Bilbaw Barandika. Grazzi sur President, il-violenza kontra n-nisa hija riżultat dirett ta' diskriminazzjoni huwa minħabba dan li aħna nabżon politika sħiħa li tagħti każ eh, it-tfal ta' nisa li jiġu msawta. Għandu bżonn ikollna assistenza legali u psikoloġika b'xejn għal dawn it-tfal, hemm bżonn ukoll ehm, proċessi differenti u kif ukoll taħriġ speċifiku għal pulizija u l-personal li jaħdem ma dan il-kustjonijiet hemm xogħol niġbru d-dejta ħalli nkunu nistgħu naħdmu fuq l-aħjar tip ta' politika fuq livell Ewropew. Grazzi ħafna dil kelma l-Sur Van Heke. Grazzi sur President, dwar il-rapport ta' Svensson jiena għamil ta' stenzjoni u nixtieq nagħti spjegazzjoni ta' għalfejn. Jien ukoll insib li l-vjolenza kontra nisa hija twaħxek u hija naċċettabbli, però jiena kelli astensjoni għaliex naħseb li dan ir-rapport imur l-in mill-prinċipju ta' sussidjarjetà u jien ma naħsibx li l-fatt li nwaqfu burokrazija barra mill-Unjoni Ewropea ġifiri ċentri ta' monitoraċ jew affarijiet simili hija idea tajba. Jiena miniex ċert mill- korretezza politika tar rapport aħna ma nużawx il-kelma Islam darba f'dan ir-rapport anki jekk il-fatt li dinja reliġjon li għandha rwol eh, importanti ħafna dak li għandu x'jaqsam mal-vjolenza kontra n-nisa f'pajjiżi Islamiċi imma anke wkoll fil-pajjiżi tagħna. Għalhekk jan sejħu l-affarijiet kif huma u ngħidu li l-Islam huwa għadu tan-nisa u hija reliġjoni li lura. Il-kellima li miss issa eh, jiena nixtieq nilqa' r-rapport tas-Sinjura Svensen għaliex din tikkontribwixxi fid-dibattitu tagħna fil-kundanna għal vjolenza kontra n-nisa tqal. Aħna nishtiq morru li l-minnek u jina li niprofa niproteġi id-drittijiet ta' tfal edhom ma twildux, pero jena naħseb illi dan il-rapport għadu ma kontribwix sabiex aħna nelbu din id-diffikulta. Jina naħseb illi dan id-dritt għadu jiġi konsidrat bħala e, tip ta' violenza u naħseb illi l-abort huwa violenza fija nifisa kontra t-tfal Eh, fil-preparazzjoni tagħna lek għall-istrateġija kontra kull tip ta' violenza, il-Kummissjoni għandha ssib konformità bejn id-drittijiet tan-nisa u d-drittijiet ta' tfal li ma twildux eh, l-istrateġija tal-Unjoni Ewropea li kanet tipproteġi n-nisa u anka l tfal li għadhom ma twildux dan nistgħu naraw forsi f'dan ir-rapport però nistudjaw aktar fir-reqqa. Grazzi ħafna s-sanad il l il-kalma li jmiss. Grazzi ħafna, Signor President, jina futajt kontra r-rapport ta' Svensson. Eh, Jena, ovvjament, kontra l-violenza kollha u speċjalment ukoll kontra din nisa. Però allura nixtieq raġuni għal votajt kontra. Dan l-għaliex eh, kif għal kollega Eh, qabel dan l lura għal kustjonijiet ta' sebajnijiet u l-korretezza politika. Jien naħseb li u għana ħafna dan il-rapport. u kol kemm xejn ħasseb dwar in-natura kriminali li t-daħħal u dinja x'qed tagħmel l-Unjoni Ewropea eh, nuru kemm ħażina l-vjolenza kontra n-nisa u mbagħad indaħlu liġijiet kriminali u qabel ma taf din tiġi estiża għal ħafna setturi u oħrajn. Jien għalhekk nixtieq ngħid li dan mhux tajjeb minn ħadd l-Unjoni Ewropea għaliex dan fejn eh, dan il-qbit u ħtif ta' poter jibda u għalek dak li għanna namlu fuq violenza kontra nisa għanħalluħ fuq livell nazjonali u nifqu nużawħ bħala skuza hawnhekk grazzi għafna. Grazzi, dan jikonkludi l-ispiegazzjoni tal-votijiet u nerġaw nibdew bis-seduta fit-tlieta ta' nofsinhar grazzi ħafna.